Colleagues, bring the meeting to order. You have the l-agenda, għandhomkom kuħat kontent bl-agenda? it tini punt il-infrastruttura tal-fjuż alternativi Carlo. Grazie President. Din id-direttiva ġdida li hija proposta mill-Kummissjoni Ewropea naraw fil-qafas ta' xi dokumenti illi diġa aħna studjajna wkoll f'forum oħrajn qed nitkellmu dwar il-Caps 2020 illi għandu bħala għan illi nappoġġaw l-industrija tal-karozzi Ewropea u eh, l-sostenibilità tal-investimenti fit teknoloġija avvanzata iktar nadifa u anki bil-komunikat tal-Kommissjoni wara eh, l-2010, eh, qabel l-2010 li killa l-qabda titri li natu iktar importanza l-vetturi ekoloġiċi fil- ġidla kontra bidla fil-klima. Partijek aħna ħadna nota tal- tnaqis eh, tal-karozzi auto tal elettriċi u aħna edna li aħna rridu namra rawx namlu kif ikunem dan il-recharging ta' dawn il-karozzi fil-Europa kollha. aħna nittamaw li ħana raw infrastruttura għal fuels alternativi u fuq livell komunitarju u li nżommu l europa tibqa' fuq qudiem fil-qasam tal-industrija tal-karozzi kif ukoll tal-dik marittima li xandu xaqsam u mal-fuels, għandu xaqsam ba' rotot interni, rmit interni u l-trasport marittimu. Biex u kol mħna intejbu trasport billi innaqsu b-60% il-gassiet effett sera fis settur ta' trasport sa' l-2050 Din hija proposta direttiva illi tistabilixxi il-preskrizzjonijiet għal oqsa strateġiċi nazzjonali għalhekk is membri jkollhom jimpenjaw ruħhom illi jispeċifikaw l-impenji tagħhom fuq żmien twil għal żvilupp tal-fjuż alternattivi għal trasport. U dan jantiċipa wkoll il-kostruzzjoni ta' infrastruttura għal din l-alternative fuels u l-implementazzjoni ta', eh, ta elementi komuni tekniċi biex il kunem kopertura infrastrutturali minima biex ikunem rifornimenta tal eh, hydrogen, gas naturali u għalek aħna ma nistawx namlu zbal illi naraw dan it-tekst biss bħala dak li nxaqsam ma dawl ma elettriku imma ma fuels kollha ġifiri elettriku, hydrogen, kif ukoll gas naturali. Ukoll proposta li definixxu numru minimu ta' charging points għal kull stat membru għabbażi tal-inizjattivi nazzjonali skont il-karozzi elettriċi jaħmu bl-elettriku. 20% taħħom da dawn il-punti eh, ta' recharge irridu jkunu accettabli għal kulħadd, 10% mill-inqas. Kużawni. Rigward ukoll il- distanza minima li ħatiġi stabilita bejn punt ta' ta' eh, recharge eh, għal-liħor eh, u jott kemm ukoll għal-ħajġaġin kif ukoll għal-gas naturali likwifikat kif ukoll gas naturali kompressat. Ġifiri fuels naturali li jintużaw għal għal navigazzjoni marittima kif ukoll il- trasport normali dik ta' fuq it-triq. U hemm ukoll parti ta' tekst illi għandu x'jaqsam mal li nagħmlu iktar ċari lill konsumatur l-informazzjoni dwar il-kompatibilità bejn il-fuel kif ukoll il-vetturi li hemm bħalissa fis-suq il-prezz ta' riferiment ukoll għal dawn il-vetturi ukoll irridu niddiskutu l-atti delegati li hemmhekk irridu nbassru minnaħat tal-Kummissjoni li kunem hemm il-firxa tal-fuels compost fuels alternattivi, l-infrastruttura kif ukoll adozzjoni ta' metodi speċifiċi għal eh, infrastruttura differenti li hija meħtieġa fil-fazi ta' smieħ li jiena qed immexxi bħala rapporter nista' ngħid li aħna bħalissa għandna punta tluq tajjeb kif proponiet il-Kummissjoni. Il-ħaddiema qegħdin jistennew li aħna u aħna rridu nħarsu lejn din napproċċaw din id-direttiva mod multilaterali nridu ndaħlu l-kulħadd kull minn involut, mhux biss il-fornituri tal-enerġija, imma u mhux biss il- industriji li jipproduċu dawn il-karozzi u l-vetturi in ġenerali, ma' koll l-istati membri mod sustanzjali għaliex fuqhom serraħ id-determinazzjoni tal-numri tal-miri fil-qofsa strateġiċi il-produtturi wkoll tal-infrastrutturi nifushom eh,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 naraw li din il-fazi ta' profondiment jisir sew biex dan it-tekst ikun kompatibli ma' tiġijiet ta' suq biex naraw li jkunu ambizjużi biżejt meta mqabla malanijiet li eh, ambizzjużi li aħna fissajna li nfowsu ħafna drabi. Kif edna, mux bis nifokaw fuq l-elettriku, edin nifokaw u koll fuq l-aspetti kollha l-oħra li u koll jgħaw taħt dan tekst aspet li aħna irridu nivaluaw mal-Presidenza Litwana li ġimis li ħad tkun qed tmexxi l-iktar dan id-dossier għaliex bħalissa il-President il-Presidenza eh, bħalissa ma tantx għandha daqshekk ċans li jiddiskutih biżejjed fil-fond u biex eh, imexxija dan id-dossier. Jitkun ovvjament kolbazzjoni meta membri allura il-periodu ta' żmien skadenzi ħajkun importanti fit-dibattiti illi ser ikonna u Il-tema tal-annessi u koll irridu diskutu għaliex hemmhekk hemm ta' informazzjoni speċifika teknika illi importanti għall-industriji kollha li huma involuti f'dan l dispożizzjoni u allura eh, rridu nagħtu każhom ukoll. Rigward tiskadenzi li juba mbasra eh, qed jiraw il- illi la bozz tal-rapport eh, jitwassal fl-ulju um-, l-analizi mbagħad settembru u mbagħad il-vot fil-kumitat nofs novembru. Mbagħad wara l-ewwel fażi ta' smih eh, fejn eh, nittama li kosta jkollna permezz ta' sessjoni żgħira ċkejkna ta' smih fiħdan il-kumitat u mbagħad u nistgħu Eh, nitlu iktar fil-irqaqad. Grazzi. Thank you, Mr. Fidanza. Mr. Said Al-Kadroi. Dank u wel, voorzitter. Um, ik wil om te beginnen Ismaël Ertug verontschuldigen. Grazie. L-ewwel net jiena nixtieq eh, niddiskuruħu li għax il-kollega tiegħi tilef fl-ajruplan u ħajkolli nagħmel ċertu kumenti floku. U ruħet kien bil bl-Ingliż jekk tippermettuli. Ngrazzja r rapporter għall-introduzzjoni tiegħu. Nasab jħanatmu tajjeb flimkien fuq il kwistjoni, naħseb il-kol naqblu li jem bżon li konna strategija fuq żmien twil biex kuntemmu il-kompetizzjoni li jem f'dak li huwa żejt, ikun ntajbu strateġija fuq il-livell dinji u għalhekk għandna din proposta l-infrastruttura ta' views alternattivi Alternativa hija xi ħaġa li aħna eh, rridu naraw għax tobbliga l-istat membri jadottaw kull tip ta' strateġija li żvilupp ta' dan il-fjuwiz tas-suq. Barra minn hekk dan jiffissa lan illi jkollna standards armonizzati għal interface vehicle infrastructure. U dan jiċċerta li jkollna interoperabilità minn stadju bikri. Rigward l-għaniet irridu mwet u sal-2020, dawn mal-ewwel daqatajn jidru li jkunu huma ambizzjużi mhux ħażin. Żewġ elementi ħajkunu kruċjali fid-dibattitu li ġej. Ewwel net li niflu il- alternativi li għanna għal dwar finanzjament, esempio, ħafna sat membri għaj modelli tħassib, aħna nafu xinu il-kontestu li sant vegetari li aħna rridu fih, u aħna rridu nifmu eżattament li ma konċetti konkreti ta' finanzjament jistaw jiġu applikat biex inkunu nistan allokaw l-infrastruttura ehm, naqwa li eh, ma jiswewx wis flejjes eh, u jaraw eżattament eh, fejn jistaw jiġu allokati l-fondi neċessarji u naraw il- miri preċiżi tal-infrastruttura ġifiri l-numru minimu ta' dawn il-recharging points u għal karozzi elettriċi u li naraw li kuna strategija soda bizzej biex ma jkunx hemm investiment fil-vojt. U aħna irridu nżommu dejjem il-konsumatur u d-dimajnejna. Ovvjament il-fiduċja tal-konsumatur ħaj jizdiet bekk ikun hemm iktar infrastruttura soda ma' miżuri addizzjonali biex inqajmu koxjenza jiġi applikat minn qabel sabiex nkunu nistgħu nwettqu triq nwettu triq minn qabel. Jiena nkoll nit nisħaq il-awtoritajt lokali għandhom ikunu voluti fil-proċess kollu ta' taħida deċiżjonijiet peress illi l-appoġġ tagħhom huwa kruċjali jekk ħajkun ta' suċċess Għalek, fala grupp aħna għedin sena wilħerqa biex naħdmu ma' rapporter wa shadows fuq din il dan il-rapport importanti ferm. Grazzi. Grazzi, Signora Majsin. Xaħat fil-liberali li xie jitkellem? Signora Vilbaw. Grazzi. il-kollega tiegħi wkoll kellet tkun u ma setax tiħosseb fid-dibattitu. Hi kienet interessata fil-gas naturali għazmin twi. Għal pala fuel alternattiv l-użu tal-GLL se jippermetti illi jkun hemm nitrous oxide illi ħajkun namnaqqas sa' zero. U importanti biex ikonna inqas missjonijiet tal-kobrit fil-Bahar Bartiku. U aħna għalunna sidin tal-bastimenti li permess ta' din it-teknoloġija ġi teknoloġi għadu ma daħħalx Din teknoloġija għadha ma daħliċ fejn il-portijiet fejn hemm stopovers u dawn il-portijiet ta' tranzizzjoni, stopover port, eh, ma jridux eh, jinvestu f'dawn id-din teknoloġija NG. U minħabba li ma tantx bastimenti li għandhom zonna din l-infrastruttura. Però jekk inti ħaddaħla bil-fors bil-leġiżlazzjoni mela l-sidi tal-bastimenti kollu bazzi iktar soda eh, li tħeġġeġ il-persuni li jużaw din it-teknoloġija il-Kummissjoni daħlet dokument, eh, res dokument ġdid fuq il-sostituzzjoni ehm, tal-karbonju, għal-karbonju, u ħaj eh, kun qed jaħdem fuq il- eh, tkun taħdem mas-sur fidanza. Is-sur Tiller, sekonda ħan niċċekja inti il shadow Malħan bidlilkom. Grazzi, Brian. Jina kontent ħafna jina xeddaw tal-ħodor. Jina sepp irridu nilħu għan għal naqis tal-emissjonijiet ta' trasport 60% sal-2050 u li fl-istess waqt hemm tħassib li l-biofuels esistenti jużaw iktar emissjonijiet milli fil-fatt eh, ifrankaw minħabba l bidla fl-użu tal-art juma meħtieġa. Barra minn din il-bawxata, aħna għanna u kol il-problema li dak li kuma ma jistax jinvesti fl-infrastruttura, x'mhex biżejjed vetturi, jew mhux biżejjed trasport illi serra fuq dan it-tip ta' fuel alternativ. Ġifieri nasab li issa huwa waqtu illi l-Unjoni Ewropea għandha turi ċertu tmexxija u dak li għandna nagħmlu huwa li inwessaw l-ambitu mill- mill-għada li hija neutrali teknoloġikament u mill proċċentrali tagħna u minn flok nifokaw fuq teknoloġija ta' emissjonijiet zero jew kellha emissjonijiet baxxi ħafna. Ħalli għax aħna rridu nistrasportu n-nies u l-affarijiet mingħajr ma noħol u daqshekk CO2 mhux qed komplikata l-idea iżda soluzzjonijiet għandhom tassew ikunu sodi u jreġu jekk aħna irridu nimmexxu l-qoddim u nirnexxu. Aħna tkellmu dwar gas naturali fugifikat, kompressat u l-hydrogen. Dawn kollha huma wkoll alternattiva għal dawn it-tip ta' fuels u fuel. U għalhekk naqbel ukoll li mal-NG, l-NG tal-li il-points tal-, -li, tal refueling għandu jkun um, disponibli kull 150 km u uh, eh, LNG jirt ikun um, disponibli għal kull 450 km bej wieħed u liħor u um, gas naturali liquefikat jirt ikun disponibli għal bastimenti kollha uh, fil-portijiet ta' l-Unjoni Ewropea ta' 144 km bej puntu ieħor. Għajjina lest illi nizviluppaw, naħdmu biex nizviluppaw dawn id-dajat u nispetaw nittamaw l-kwazz ikun kostruttiv lejn iżvilupp ta' dan ir-rapport. Ja, voorzitter, dank u wel. Ehm, Grazie. President. Din il-proposti ambizjuża ħafna mnaħda l-Kummissjoni Ewropea. Iva, uħut mill-għanijiet u ma tajbin, it-naqis tal-emissjonijiet per eżempju. minn tipi differenti ta' trasport, għal sandini għaxa ħagġa li għanna nappoġġaw u eh, t-naqis ta' tassalfer per eżempju. fuq um, jekk hux nesċilna jaw jew le għandi xi dubji però għandi xi mistoqsijiet ukoll. Irridu naħsbu għal finanzjament ta' dan kollu. Per eżempju, fit-tabelli, fl-annessi, hemm ċertu informazzjoni li ma tikkonvinċinix, ma naħsibx il-finanzjament se jkun ta' suċċess mod partikolari jekk aħna naħsbu fuq il-qafas pluriannali finanzjarju. Diskussjoni li għadha d-dejja għal daqstant l-ewwel tħassib tiegħu fil-fatt il-finanzjament. Mhux wis mm, fil rigward tal-kontribut tal-Ewropa iżda fil rigward tad-disponibilità u l-kooperazzjoni min-naħa tal-Istati Membri għaliex l-Istati Membri ser ikollhom programm kbir ħafna x'jagħmlu u il-kollaborazzjoni tagħhom hija kruċjali. Għal daqstant jiena irrid li l-Kummissjoni Ewropea tikkjarifika dwar kif huma l-affarijiet tal-kofinanzjament u l-kollaborazzjoni min-naħa tal-Istati Membri. Punt ieħor li għalih li dwaru jista' jkun hemm ċertu problemi huwa n-numru tal-ek ta' dawn il-punti ta' rikarika. Ija dea tajba li konna sistema partikolari li tista' taħdem għal karozzi per eżempju Ġermaniżi u dawk Taljani li niftakru li hemm ukoll ehm, fit-toroq tagħna karozzi Ġappuniżi U hemm ukoll differenza fil-prezz għal daqstant ser ikonna għal daqstant dawn eh, dawn il-kriterji Ġermaniżi u mbagħad Ġappuniżi x'ser nagħmlu u għal dawn il-mod partikolari għal dawn il- eh, dawn il-points fejn issir ir-rikarika. Per eżempju, meta jiena nivvjaġġa mur Strasberg, per eżempju, bil-karozza tija elettrika tiegħi. Hawnhekk nista' niċċarġja il-karozza tiegħi jekk nkun Brussell jew jew Strasberg, issa minna naħa l-oħra irridu naraw ukoll ser jagħmel il-Parlament fir-rigward tal-amministrazzjoni tiegħu u l-infrastruttura tiegħu u dan japplika wkoll għall istituzzjonijiet oħrajn. X'ser jiġri? ser jagħtu eżempju daw l-istituzzjonijiet l-oħrajn biex bekk tipi oħrajn ta' fuel ikun disponibbli. Jiddir li din hija dan huwa għan tajjeb ħafna, iżda għad hemm xi ostakli li rridu nelbu, rridu nagħmlu skambju ta' opinjonijiet iktar dettaljat flimkien mal-Kummissjoni biex ikonna iktar ċarezza dwar is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi. Surike. Grazzi President. dawn il-punti huma koerenti mal-anijiet tagħna. Jidher li problema mill-kabina Angliża. Can we check that? We're back on. Dominic, can you start again, please? Merci, Monsieur le Président. Sir nerġa' nibda, grazie ħafna. Xtaqt nagħmel xi ftit kummenti. No għonet xinu il-qafas għal din id-direttiva. Għana żewġ problemi hawnhekk. Tnejn mill-kelima ta' qabel tkellmu dwar dan. L-ewwel problema hija fil-fatt il-problema finanzjarja. Meta aħna kellna l-faċilità tal-Connecting Europe, Din kienet hemm sal-prioritajiet orizzontali. Iva ovvjament kien hemm flus disponibbli li seta' jintuża għabbażi ta' persentaġġ, iżda m'hemmx biżejjed risorsi fil-faċilità ta' Connecting Europe biex ikun jista' jsir dan. Fil-faċilità ta' Connecting Europe għajm xi instrumenti ta' finanzjament iżda nafu li dan mhuwiex biżejjed. U s-sant jena naħseb li rridu nqisu eżattament minn fejn ġejjin dawn il-flus jekk se jiġu mill-faċilità ta' Connecting Europe jew minn post ieħor. U mbagħad hemm kwistjoni oħra li mm, jew kol importanti Din hija kif din id-direttiva tidħol um, mal-energy mix. Tkellimna dwar um, modi differenti u alternativi ta' enerġija. Kif jidħol dan fl-energy mix kollu? Per eżempju, jekk il-karozzi per eżempju ser ikunu uh, elettriċi, trid ħafna iktar eh, power stations. U kif ser nagħtu din l-enerġija? Eh, kif ser ikunu ser ikollu impatt dan, ħajkollu impatt fil-fatt fuq l-istampa ġenerali, ser ikunu ċifri. Kif ser noffru din l-enerġija? Eżempju ieħor dwar l-energy mix, dwar il-ħażna tal-enerġija. Xinajdu dwar l-idroġenu? qed nitkellmu dwar network ta' ta' hydrogenu, hydrogen network, ma naħsibx li huwa tant kredibbli bħalissa li jkollna grid tal hidrogenu Aħna qegħdin nislu l-idroġenu hawnhekk fost l-alternattivi li għandna f'rigward tal-enerġija iżda jista' jkun ikun hemm ukoll soluzzjoni għal ħażna tal-enerġija tal-elettriku fejn jidħol dan kollu fil-budget U bħala parti mill enerġi Mix kollu dawn huma żewġ kwistjonijiet kbar li għandna. Permezz tal-enerġija alternattiva rridu ngħidu minn fejn se tiġi, kif ser nofruha, kif ser tgħaddi mill-grid. Peter Van Dalen għal xi ħaġa dwar um, standardized plugs iżda jaf ikun hemm dibattitu bejn dak standardizzat li ġie mażul mill-Kummissjoni numru 2 ġifiri, ma hemm se jkun irid jażel xi pajjiżi jkun jażel numru 3 li forsi hija xi ftit iktar sikura. Ma naħsibx li aħna rridu tipi differenti ta' plugs tnejn jew tlieta f'sistema standardizzata, iżda din hija xi ħaġa li rridu nsolvu. Aħna għandna wkoll apparat eżistenti u forsi nistgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn eh, ċertu nies ukoll jiġu kkantigati hawnhekk għaliex flok jiġu mejnuna mill leġizlazzjoni Ewropea ser jispiċċaw jindunaw li l-investiment li ġasa għamlu huma eh, ser jkun skadut issa mhux ser jibqa' japplika u għal s-sant nagħmlu xi ħaġa għal faċilitajiet li huma ġa eżistenti u dan ma jmux imsemmi s'issa. Grazzi, nadu Sinjura Listenberger. Grazzi. Nista' nkompli ma' dak li għalissu Rikej? Mijiex bis kwistjoni ta' li timponi l standardizzazzjoni. U timponija fuq nies li ġabdew jinvestu. Ma rridux nikkastigaw il dawn in-nies, aħna rridu nevitaw sitwazzjoni però fejn innovazzjoni futura tiġi preven... prevenuwa. Għaldaqstant, neutralità teknoloġija hija waħda mill-aħjar affarijiet li nistgħu nsibu f'din il-proposta. U fir-rigward tal- um, recharging elettriku, mhux fir-rigward tal-idroġenu, però naħseb li hemm modelli fejn jista' jkollna teknoloġiji li jistgħu jaħdmu flimkien. dan għandu jiġi mniżżel moċċar ċar ħafna m'għandniex nikkastigaw il dawk li ġa ħadu l-ewwel passi u m'għandniex lanqas niskoraġixxu lill approċċi ġodda innovattivi. Aħna ma rridux li dawn ma jkunux fattibbli jew inqas effettivi bħala riżultat għaliex aħna iddeċidejna fuq ċertu sistema u ċertu rekwiżiti. Jekk imorru lura l-ewwel videos, daw kienu wħud mill-iktar problemi gravi li kien hemm. Kien hemm żewġ sistemi differenti. U eventwalment mudell wieħed biss um, kampal fost daw l-investimenti kollha. Ħafna gruppi Ġermaniżi investew um, ehm, fis-sistema l-ħażina wkoll u spiċċaw bl-investiment ħażin. Hemm punti li nixtieq insemmi. M'għandniex nagħmlu wis istennijiet f'dan kollu meta nitkellmu dwar il-mobilità elektronik, electromobility, il-problema mhijiex biss kwistjoni ta' recharging min għandu karozza elettrika jaf eżattament il-kapacità tal-karozza tiegħu u jaf li huwa jixa l-AC per eżempju eh, ser ikollu nofs il-fuel disponibbli għalih u għal dastant eh, f'dan kollu għaw iktar lok appost l-iktar żvilupp. Però hemm xi ħaġa fejn l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza fiha u dan huwa dwar l-standards tal-postijiet ta' recharging eh, fil-bliet. Jekk m'hemmx postijiet ta' parking fil-bini fejn jiena ngħix, jiena allura ma jkollix, ma kux nista' nixtri karozza elettrika. U naħseb dan japplika li bliet kollha hawnhekk jekk inti m'għandekx post fejn tipparkja fil-bini tiegħek u post fejn tiċċarġa wkoll il-karozza ma tistax tixtri għall karozza u għal stand ħafna nies joqogħdu attenti ħafna meta jibdew jaħsbuha biex jixtru karozza elettrika. Irrid ikun hemm stations fejn tista tirriċarġi l-karozza tiegħek u dawn ikunu fattibli u jkunu faċli tużhom f'ħafna postijiet. Ir-rakkomandazzjoni li tnagħmel l-Istati Membri li tkun hemm modelli kompatibbli għall-Unjoni Ewropea kollha u għandna bżonn dan fuq il-short range models ukoll. Għaliex hawnhekk ser ehm, nolqtu ħafna il-deċiżjonijiet tal-konsumaturi jekk jixrix jew le. Dawn huma punti jew lenin li għandna nanalizzaw fid-dettall. Aħna ma rridux nispiċċaw li fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw bil-kontent ta' dak li nixtiequ. Ma rridux aħna iktar diversità u forum differenti u lanqas ma rridu nxeklu id-diversità ta' sistemi tal-karozzi, ta' sewqan, għaliex naħsbu li problemi ta' batterija u ta' gas jistaw jiġu solvutu għal daqsam ma rridux niprevjenu li hemm modelli ġodda fil-futur. Grazzi President, jiena nixtieq nerġa' ntenni uħut mill-punti li ġasmajna minnaħat min-naħa tax Rapporter Peter Van Dalen u nixtieq nagħmel xi ftit kummenti hawnhekk. Jiena naħseb li aħna lkoll illum nixtiequ naraw inqas ambizzjonijiet. U naħseb li l-problema b'dan ir-rapport mingħata l-Kummissjoni huwa dan. Jiena sorpriża li xafna affarijiet mhux qed jieħdu konsiderazzjoni hawnhekk hemm ċertu affarijiet li tista' tagħmilhom u oħrajn li ma tagħmilhomx. Fi Plas Luxemburg pereżempju hemm karozzi żgħar isom tal lop eh, eh, li qegħdin hemmhekk imma qisu mm, ħadd ma jużhom daw qegħdin hemm u ma jintużawx, ma nafx forsi jaqas biss għandhom batterija li taħdem. Ġifieri meta titkellem dwar affarijiet prattiċi, titkellem dwar qed titkellmu dwar investimenti kbar. U Peter ġa semma ukoll eh, din il-kwistjoni Hemm ukoll kwistjonijiet dwar tipi differenti ta' karozzi ta' dan it-tip. Għalfejn tissemmi erba' tip il-Kummissjoni. Irrid naraw eżattament x'inhu adattat f'ċertu stati membri anke skont il-ġeografija tal-post. Per 80% tal-enerġija fi Franza hija ġejja minn nuklear mbagħad tinbih li barra mill-pajjiż fir-Renju Unit ukoll. Dan hija dan santi hija xi ħaġa preskrittiva wis. Il-time frame huwa 2020. Aħna ġa qegħdin fl-2013 ma jfissirx li n-nies il-pajjiżi ma jistgħux jimxu l-qudiem, iva ovvjament li jistgħu jimxu l-qudiem. Iżda hija fl-opinjoni tiegħi din hija kwistjoni ta' kif ser tevolvi waqt li t-teknoloġija timxi għoddim, din mhix bis kwistjoni ta' direttiva jew regolamentazzjoni mill-Kummissjoni Ewrejali xi ħaġa waħda li aħna rridu nagħmlu hija din. Mhux il-Kummissjoni ti tiddetermina eżattament se jkun standard u mhux standard huwa is-suq, is-suq ser jagħmel dan. Tkellimna wkoll dwar ehm, iż li ser ikollhom ċertu nies li ġraħadu dawn il-passi Pero, eh, eh, eh, et noqdu najdu li jek mandek xpawri, jek tkun fil-Highlands tal-Iskotja, laqas lebda tip ta' enerġija mandek info, ġifiri mandiċ għalċiġ noqdu ninkwetaw dwar dawn it-tip ta' kwistjoniet li semmejna. L-istati membri jidiraw xnu mal-politiċi taħħom, jaraw xnu prattiku għal-jom, Naf li l-istati membri qed jaħdmu ħafna tajjeb biex jerf jistgħu jagħmlu din kwistjoni ġenerali problematika rridu nirrispettaw però s-sussidjarjetà, il-ġeografija u koll irridu nibqgħu flessibbli u nagħtu wkoll ehm, riduzzjonijiet tal-emissjonijiet li huma cost effective għal daqsan kummissjoni teġa tmur lura tanalizza kollox tara dawn id-dati, tara dan iż-żmien li għandna u hemm mistoqsijiet li jridu jiġu risposti dwar il-finanzjament ta' dan kollu u kemm il-prattika din il-ħaġa. Irnaraw zattament kemm pratika ħaġa li huma kitbu. Naħseb li eh, qegħdin niddiskutu dar l-affarijiet fi żmien wis eh, prematur, grazzi. Sur Bradborn. Middera ġa intqal ħafna minn dak li xtaqtajt inti. naqbel ħafna ma dak li qal is-Sur Van Dalen u Sinjora Foster u s-Sur Rike Kien ċertu punti li xtaqt nagħmel però jiena. Jiena naqbel ħafna ma' Sinjora Foster, però sammur li lil minn dak li marriti, din hija proposta maħsuba ħażin ħafna waħda mill-lar li jiena għatrajt minna ħadd l kummissjoni fil komitat Trasport. U din għal darbohra waħda minn l-osma, fejn aħna nippruvaw natu soluzzjoni għal problema li frankament għaz bisad ma t-tistix għada u għallura il-teknoloġija biex nibdew għada qed tiġi żviluppata. Aħna lanqas biss nafu kif din it-tip ta' teknoloġija ser eh, tispiċċa ser tkun. Is-Sinjura Lechtenberger qalet u qalet tajab ħafna mxdejjem naqbel maħdez qalet li m'għandniex nikkastigaw nies li ġġa bdew jagħmlu xi ħaġa ta' dan it-tip Iżda minkejja kollox, Iva, dan qed jipprova jagħmel joħloq dan. Però mhijiex raġa tajba din il-ħaġa. Hemm dejjem dan l approċ ta' one size fits all u miex qed jaħdem bla dubju mhux qed jaħdem għaliex ċertament l-istati membri individwali ser ikollhom opinjoni differenti u politika differenti fuq il-taħlita ta' rekwiżiti tal-enerġija u l-metodi tat trasport u dan ovvjament ser ikun ukoll f'dan l-istati membri individwali mhijiex f'dejn il-Kummissjoni li tagħmel dan u għandna ukoll punt ieħor ħafna nies semmew li jagħmlu eh, minimum ta' charging points taħt tipi differenti ta' enerġija fuq il-network. Xi nies jistgħu jgħidu jiena niftakar il-karozzi tal-petrol tal l-iktar antiki eh, jiena ma niftakarhomx l-ewwel net iżda jkolli ngħid li meta ġew il-karozzi l-ewwel darba nies kellhom bżonn il-petrol ma bdewx jgħidu trid petrol station kull ċertu żmien, kull ċertu distanza, naħseb li dan waqaf idejn is-suq għaliex is-suq meta jara li hemm domanda ser jagħmilha din il-ħaġa. U għal dan stant, il-fatt li qed għodna nagħmlu dawn ir-rekwiżiti minimi hija xi ħaġa ridikola. U fir rigward tal-energy mix fi kull stat membru dan kollu ser jiġi determinat iktar tard. Punt ieħor li jiena nixtieq namelu u nagħmlu huwa msemmi fl-abbozz tal-proposta, din hija kwistjoni fil-fatt li l-Kummissjoni jew ir-rapporter din tirreferi għal fat li dan ser ikun finanzjat parzjalment mill-programm Tens u għal daqstant Meta ngħidu li ser jiġi finanzjat parzjalment mit-tens programmi jew inkella mill-faċilità ta' Connecting Europe li fl-opinjoni tiegħi hija ħafna iktar adattata fir-rigward ta' kwalunkwe finanzjament parzjali, meta aħna għanna laqas ikkonkludejna negozjati fuq il-qafas multijermani finanzjarju u għal stant għaz bis nafu x-flus ser jikonna disponibli għalina biex nibdew ġaminissa niddiskutu metodi differenti u ġodda ta' finanzjament meta aħna ċertament għadna ma nafux id-dettal ta' dan l-MFF uh, eh, fl-opinjoni tijaj huwa palimġinen u għallura irridu naraw eżattament fejn ser nispiċaw, fejn ser naslob dawn il-negozjati, x'implikazzjonijiet hemm għal Trans-European Networks Program u għal Connecting Europe Facility u mbagħad minn hemm nkunu nistgħu nagħmlu xi uh, ideat, fassu xi ideat dwar jekk l-Unjoni Ewropea għandix kontribuċa dawn il kustjonijiet Dan huwa punt li għandu bżonn ta' iktar riżoluzzjoni qabel ma nkunu nistgħu nimxu iktar l-qoddim, hawnhekk qed nitkellem dwar dawn it-tip ta' punti. Grazzi. Grazzi. Is-sur fidanza. Tixtieq titkellem issa? Iva ser ikolli nitla għaliex għandi la importanti ħafna u ma nistax nitlifa ħadd nota ta' dak li qalu oħrajn sissa u fil-fatt jiena ser nipprova niltaqa' ma' shadow rapporters ma lajkem jista' jkun biex nkomplu b'dan id-dibattitu u nippruvaw ukoll insibu xi nagħmlu xi abbozzara test. Skużani mill-ġdid. Mr. Onidi from the Commission, do you want to say? Mr. Onidi mill-Kommissjoni, tixtieq tgħid xi ħaġa? peress li rċevejt eh, apprezzament kbir għal-rapport tijak, jgħajt sarkastikament il-President. Grazzi lill membri tal komitat il-rapporter, shadow rapporters, għal dal-punt tluq li jena nħas li huwa verament promettenti Ma naħsibx li din hija kwistjoni ta' invenzjoni ta' ħafna uffiċjali tal-Kummissjoni mġiena li qed jaħdmu minn wara l-kwinti waħedhom. Dan ġi wara sentejn ta' xogħol jibes ħafna mal-partit kollha interessati f'dan il-qasam, daw kollha interessati f'dan il-qasam u l-awtoritajiet kollha tal-istati membri. U naħseb li dan qed naraw f'żewġ żewġ rapporti wkoll li qegħdin jakkompanjaw din il-proposta li tistgħu taraw u kif ukoll hemm ukoll valutazzjoni tal-impatt tedjenti ħafna biex bekk nagħtu sostanza li din il-proposta. Il-koll naqblu li issa għandna opportunità sabiex bekk inkisru l monopoli li hemm fis-settur tat trasport. Mhix kwistjoni biss li innaqsu l-emissjonijiet tagħna mejja kwistjoni ta' kompetittività. Jekk ma nagħmluwiex fl-Ewropa oħrajn finħawi madwar id-dinja se jagħmlu dan u aħna nebu darba dejjem minn dan is-settur. Meta nagħtu ħarsa lejn iżviluppi ċertu nħawi fid-dinja, pereżempju fl-Istati Uniti u fiċ-Ċina, naraw bajnejna kemm dawn l-iżviluppi jistgħu jseħħu ta' malajr fejn ikun hemm raġuni u politika xirqa kollettiva tajba warajha. Nemnu f'din il-politika tal-enerġija, nemnu wkoll ċertu membri saħqu fuq l-importanza li nagħtu ħarsa wkoll mod preċiż lejn x'inhuma l-implikazzjonijiet fuq il-politika tal-enerġija tagħna, jekk aħniex ċerti li l-oqsma differenti tal-enerġija u dawn il- provvista differenti ta' enerġija ser ikunu disponibbli aħna nemlu li iva u naħseb li dan importanti ħafna li nibdew din il-proposta fuq bażi ta' neutralità teknoloġika. Din tfisser għalina li l-fuels scholar jrid ikollhom il-possibilità li jintużaw għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma komplementari ħafna u nemnu li l-mezzi kollha ta' trasport, il-modi kollha ta' trasport għandhom ikollhom din il-possibilità. Ma nix nagħtu ġemp il xi wieħed mill-modi ta' trasport. Il-politika li dottat din dan il-Parlament Ewropew kemm fl-emissjonijiet, ir-riċerka u l-iżvilupp, it-tassazzjoni, naħseb il-koll ħassejna li kien hemm rabta nieqsa, rabta importanti, u din kienet dwar il-twettiq ta' l-infrastruttura madwar l-Unjoni Ewropea biex bekk il-prodotti li huma disponibbli, it-teknoloġija li twetqet li issa immaturat u waslet biex tintuża, tintuża wkoll fuq firxa usa. Għalhekk din il-proposta taħdem fuq implementazzjoni ta' infrastruttura ta' dan it-tip titkellem dwar kif ħan intrattaw fuel fuel u mill-ġdid qed nippruvaw nagħmlu preskrizzjoni ta' abbozz ta' leġiżlazzjoni dak li huwa essenzjali biss sabiex bekk nkunu nistgħu nagħtu messaġġ deċiżiv u linji gwida deċiżivi lis-suq. Bekk issa nasal għal kwistjoni ta' finanzjament. Naħseb ikun żball li nħarsu lejn din il-proposta bħala proposta għal fondi pubbliċi li jiffinanzjaw l-infrastruttura. Hawnhekk naqbel minn uħud mill-membri li tkellmu dwar l-industrija tal-karozzi. Meta l-industrija tal-karozzi żviluppat ma kienx kompetu tal-Istati membri li jarmaw dawn il-charging points u dawn il-pompe tal-petrol imma il-mod kif jiġu organizzati fil-territorju iva, dan obbligu importanti u dan japplika wkoll għalina ġola darba aħna gburin ħafna minn suq intern li nixtiequ nżommu. U jekk aħna nħalluha f'idejn l-istati membri individwali b'mod mhux koordinat li wetqu dawn l-affarijiet nerġgħu naslu situazzjoni ta' frammentazzjoni totali. Aspett importanti dan li jorbot ukoll ma' l-obbligu assolut li nsibu mod kif nistgħu mal-arkem jista' jkun iskonna standards Ewropej. Naqbel li Nistgħu nsibu modi kif nirfinaw it-tranzizzjoni, iżda l-iktar ħaġa importanti huwa li fl-Ewropa għandna bżonn standards sabiex bekk nimxu l qudiem Għalhekk fuq il-finanzjament, bażikament aħna tal-fema li din il-proposta hija kwistjoni li tieħu u trott ġala darba tkun qed tagħmel l-investimenti. Jekk ma tagħmilx dan, ħadd ma jistenna l awtoritajiet jiffinanzjaw l-infrastruttura, le qed jistennew viżibilità li tkun tista' tbassar l-infrastruttura li hija meħtieġa biex bekk fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jinvestu u jimpenjaw ruhom għall-investiment meħtieġ biex bekk jimplementaw din l-infrastruttura. Dan huwa dak li qed nipproponu u fl-aħħar element importanti li tqajja minn numru minnkom fuq id-dimensjoni tal-konsumatur. Hawnhekk hemm bżonn li narfu aħjar diffikultajiet prattiċi li jiffaċċaw il-konsumaturi sabiex bekk nimxu lejn dawn il-fuels alternattivi għal vetturi alternattivi. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Grazzi ħafna, Suronidi. Mil-ġdijt, nirrepeti dak li għal rapporter iktar kmini dwar l-iskeda. il smih zaħir ser ikun nar 18 ta' ġunju. Dan jistenna l-approvazzjoni minn ħadd il-koordinaturi iktar tard illum din hija proposta xorta waħda hemm il-preżentazzjoni tal-abbosta rapport is-16 u 17 ta' Settembru b'skadenza għall-emendi fl-ewwel ta' Ottubru u konsiderazzjoni ta' dawn l-emendi mbagħad l-4 u l-5 ta' Novembru vot fil-Kumitat ta' Trasport 14 ta' Novembru. U għalhekk minkejja li din iskeda diġà turi triq li ħanieħdu l-dati u ma daqxie il-bot minna xorta binna fuq l-iskeda lina. Grazzi ħafna l-punt li jmiss fuq l-agenda sewwa l-prezentazzjoni tal-bozz ta' opinjoni għall-emenda direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u għad-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli. Responsabbli huma l-Kumitat tal-Ambjent u rapportera l-opinjoni hija s-Sinjura Sabina Vils. Nek Grazzi ħafna President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporters għal sem tagħhom fl-ewwel skambju ta' femiet. Anki għall emenda direttiva dwar l-enerġija li tiġġedded u d-direttiva fuq il-kwalità tal-karburanti. Nirringrazzja l-Shadow Rapporters tiegħi minn ġdid u bħala rapporter fissem il-Komitat ta' Trasport jiena fimt li l-Kummissjoni qed timxi lejn industrija tal-karburanti li hija sostenibbli din għal-qalbi wkoll qed nitkellmu dwar sostenibilità tajba bbażata fuq dawk il-karburanti li jiġu mill-uċuħ fl-Unjoni Ewropea għal bidla indiretta fl-użu tal-art dawn qed jikkompetu mal-raba li tintuża għal ċuħ raba u bekk l-uċuħ raba jsiru jiswaw iktar flus Għalhekk għandna konsegwenzi negattivi fuq il-livell dinji ta' din il-politika ta' enerġija u hija xi ħaġa li rridu nevitaw għal futur. Il-white paper u riżoluzzjoni imbagħad tal-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett għandhom ikunu l-bażi dwar kif ser nimxu l lejn tnaqqis ta' 20% fil-GHGs, l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra sal-2020. Dan irridu nagħmluh mingħajr ma nużaw wisq il-biofuels. Dan ħajkun diffiċli ħafna. Il-mira ta' 20% ġiet approvata mir-riżoluzzjoni tal-Parlament u mill-White Paper tal-Kummissjoni u jekk din it naqis ħawet uħ, dan it-tnaqqis ħawet uħ, irridu nużaw ukoll il-potenzjal tal-agrofuels il-biofuels. Qed nippruvaw noħolqu l-inċentivi għall elettriku minn enerġija li tiġġedded, hemm potenzjal fis-settur tal-linji tal-ferrovija mod partikolari fejn faċilment jistgħu jużaw dawl li ġej mill-enerġija li tiġġedded. Naħseb li tkun ta' għajnuna biex bekk nipromovu dan il-settur biex juża iktar il-mezzi li jġeddu tal-enerġija u biex dak li jkun jgħaddi mill-mezzi ta' trasport fit-toro għal linji tal-ferroviji. Hemm ħafna investimenti, ħafna faċilitajiet meħtieġa, importanti li jkollna wkoll protezzjoni għall konsumaturi għall investituri Jekk ikollok kisbiet fl-effiċenza, dan kollu jista' jkollok frankar ta' 16 fil-mija u tnaqqis ta' 16% tal-emissjonijiet tal-GHGs. Bekk ikonna faċilitajiet ta' produzzjoni effiċjenti ħafna li minnu fih iwassal għal iktar kompetitività u jwassal għal progress ta' teknoloġija. Ġala darba l-investimenti jkunu tħallsu allura mbagħad ikunu jistgħu jaħdmu tajjeb u jilqaw għad-domanda. Naħseb li l-approċ li għanna bħalissa huwa sproporzjonat, rridu nipromovu infrastruttura tal-Unjoni Ewropea, ovvjament, u neħtieġu nużaw dan il-potenzjal li m'għandux limiti bħalli kieku għal daqstant hemm bżonn li nilħqu l-għanijiet tas settur tat trasport u jekk dawn irridu nwettquhom irridu naħdmu sfiq biex bekk ikonna kompetizzjoni bejn produzzjoni tal-ikel u l-produzzjoni tal-karburanti li jiġu mill-biofuels. Nafu li l-mira kienet li konna 10% tal-biofuels fil-taħlita tal-enerġija. Eh, Rritu konna kem kemm jista' jkun frankar tal-enerġija u tnaqqis fl-emissjonijiet. L-Onorevoli Borisov. Grazie President kollegi. Il-promozzjoni ta' dan kienet importanti ħafna l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal tibdil fil-klima u anke fir-rigward il-prestazzjoni ambjentali dan is-settur li huwa 20% tal-emissjonijiet kollha tal gags fl-Unjoni Ewropea. Nafu li għandna dipendenza kbira fuq it trasport iżda dan wassal biex L-użu tal-biofuels wassal għal iktar impigi f'dan il-qasam u promuova wkoll l-iżvilupp teknoloġiku. Iżda hemm ukoll impatti negattivi. Il-Kummissjoni promovit proposta leġislattiva biex dan nirrikonoxxuh. Nirrikonoxxu wkoll l-informazzjoni tal-biofuels medi. il-President jitlob l kellim biex jikkalma ftit u ma jġilġ daqseg biex l-interpreti laħqu miegħu. L-interpreti ringrazzaw. Ikompli, nkellim. Il-biofuels għandhom impatti negattivi u l-Kummissjoni resqet proposta leġislattiva sabiex bekk naqqasom. Fil-waqt li tirrikonoxxi l-importanza li nħeġġu l-konsum ta' biofuels avvanzati li ma joħolqux emissjonijiet ta' tip GHGs jew ftit joħolqu rridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' dibdil fil-klima, ma fl-istess ħin ma nistawx nippanalizzaw is-sistema korrenti. Nafu li hemm investimenti eżistenti, ma fl-istess ħin irridu nibatu sinjal b'saħħtu li rridu jkun hemm tkabbir mill-użu tal-biofuels ta' tip avvanzat. Naħseb dan importanti ħafna speċjalment meta nqisu sitwazzjoni fl-Ewropa. Nafu x'inhi l-kapaċità ta' produzzjoni fl-Unjoni Ewropea nafu din hija limitata ħafna bħalissa u għalhekk dan l-investiment meħtieġ għall-introduzzjoni ta' dan it-tip ta' teknoloġija ġdida ħadd kollha tiġi irtirata. Hemm bżonn li jkun hemm politika Ewropea li tkun sabbli li jkollha qafas xira li tiggarantixxi l-investituri li jkunu jistgħu jaħdmu f'ċertezza legali. Importanti wkoll nsemmu li hija idea eċċellenti li nużaw it-trasport bil-ferroviji. Iżda rridu nqisu wkoll l-ammont ta' investiment li jeħtieġ li jsir speċjalment f'ċertu pajjiżi tal-vant tal-Ewropa. Għaliex l-investimenti hemmhekk huma meħtieġa bil-massa u nafu li dan bħalissa l-kuntest budġetarju ma tantx jippermetti li jsir. Nafu li ikun hemm biss ċertu każijiet frankar ta' 5% f'dan it-tip ta' trasport. Sur El Kadrawi, Sur Banjon ġej dal-waqt u naħseb li ħajġi u jkun jitkellem wara bħala parti mill-lista tal-kellima. Grazzi, l-Onorevoli Bilbao. Grazzi, President. Grazzi ħafna. L-għonet. Naqblu li għanna nżommu mal-kwota ta' 10% għall-enerġija li jiġu minn l-enerġija li tiġġedded u hemm 16% ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra sal-2020. Dawn huma miri li għandna nimxu lehom u għalhekk nistgħu nilqgħu l-għanijiet ġenerali ta' din id-direttiva biex innaqsu l-użu konvenzjonali tal-biofuels, intejbu l-produzzjoni u l-proċeduri ta' produzzjoni u nħeġġu wkoll il-produzzjoni ta' biofuels avvanzati u nittamaw li dawn jintużaw aktar minn biofuels konvenzjonali. Fl-istess ħin irridu naħsbu dwar kif nistaw nwaslu għal sistema ta' notifika obbligatorja. Importanti li l-istati membri iwaslu notifiki u anki il-fornituri tikollhom il-notifiki. Rridu jagħtu notifika x'inhuma l-emissjonijiet tal-biofuels. Partikolarment dawk li huma marbuta mal-bidla fl-użu tal-art. U għalhekk hemm bżonn norbtu notifika mal-użu, e għalhekk hemm bżonn ta' data xjentifika. Fadal ħafna xogħol xisir f'dan il-qasam, iżda nħossu wkoll li huwa importanti li nħarsu l-investiment li qed isir u li sar sissa għaliex kwalinkwa investiment li sar mill-negozjanti sar billi fdaw fid-deċiżjonijiet li ser jittieħdu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u fl-Istati membri. U għalhekk waħda mill-emendi li resqet ir-rapporter tmur wisq li lin minn dak li qed ngħidu aħna bħalissa bħala mira ġenerali. L-emendi tagħna għal daqstant ser ikunu fit-termini li għadni kemm iddeskrivejt. Ma ttinix biżejjed garanziji bħala rapport u għalhekk aħna ħanaħdmu lejn ftehim. Importanti li nagħtu ħarsa lejn l-approċċ tal-Kummissjoni. Grazzi l-Onorevoli Parnjon. President, eżis kollegi, nishtiq nirringrazzja l sinjura Wills għal tal-li faslet dan il-rapport, nappoġġaw l-ambizjoni tal komissjoni li iqisu dawn il-fatturi kollha li semmu. Għalina huwa diffiċli li nibqgħu mixin f'din ir-rotta meta diġà hemm indikazzjonijiet li hemm li hemm ħafna sogri involuti. Il-biofuels jistgħu jniġsu iktar mill-karburanti ġej mill fossili tradizzjonali, jħolqu wkoll distorzjonijiet fuq is-suq tal-ikel. Barra minn hekk iżidu wkoll l-ispejjeż ta' ċertu tipi ta' materja prima. L-aċċess għall-ikel fl-ifqar żoni fid-dinja qed issir dejjem aktar diffiċli u anke biex issib l-alf għal bejjem tiswa iktar flus u għalhekk twassal għad distorzjoni tal-katina tal-produzzjoni tal-ikel. Biex niżguraw li jkun hemm konsistenza ma naħsibx li tillimita l tal-kontribut tal-biofuels għal 5% mill mira ta' 10% tal-enerġija li tiġġedded sal-2020 hija xi ħaġa relevanti. Hija waħda mill-pilastri ta' tielet rivoluzzjoni industrijali nafu li jekk sistema ta' trasport ta' tressaqa f'sistema li tsir iktar elettrika ma naħsibx li dan ħajlħaq l-anijiet li aħna stabilejna. U għalhekk hemm bżonn li jkun hemm limiti massimi biex bekk ma niżguraw ma waslux għal wisq bidla fl-użu tal-art Fl-istess ħin irridu biofuels li jkunu iktar favur l-ambjent. Fuq is-sistemi ta' kontabilità multipla għal biofuels, naħseb li din hija inċentiv tajjeb ħafna li nistgħu nużaw. Iżda għandna bżonn livelli ta' sikurezza biex bekk nevitaw li jkun hemm distorzjoni fuq is-suq. Hemm bżonn ta' armonizzazzjoni Ewropea biex bekk niġġieldu l-frodi u nuru li konsumaturi jistgħu jafdaw is-sistema. Għalhekk sinjuri dawn huma l-ponti li xtaqt inressa grazzi tal-attenzjoni. Tal L-Onorevoli Terho, grazzi President, grazzi Signora Wills għal rapport. Naħseb li il-koll nistaw naraw il-volum ta' l-użu hija l-ikbar problema għal dawn il-mezzi u dawn l-tip ta' enerġiji. U għalhekk l-użu tal-enerġija li twassal dan it-tip ta' emissjonijiet irridu naqsuha b'20% sal-2020. Din hija l-mira tal-White Paper. Saġa' meħtieġa ħafna fl-opinjoni tagħna brabta mal-miri biex innaqsu id-dipendenza tagħna fuq iż-żejt. Naħseb kif qalu il-kellima qabel, il-fatturi għajlak huma importanti u hemm bżonn jiġu inklużi fil-kalkoli. Għalhekk mhux biżejjed li nirreferuhom nirreferu għalihom biss kif qed jagħmlu jew jissuġġerixxu l-Kummissjoni irrid ikun hemm komponent solidu u jiddaħlu bħala komponent solidu ta' dawn l-emissjonijiet tal-CO2. Irrid ikun hemm ukoll eh, fattur multiplikatur għal alf. Naħseb li l-użu tal-art għall-uċuħarraba tittinżam sal-2020 eh, 20% irridu mira għall-enerġija li tiġġedded li tikkopri il-mezzi kollha ta' trasport, il-roti, il-karozzi tal-linja, il-karozzi, il-bastimenti, eccetera, u noħolqu fattur ta' multiplikatur ta' 5 biex ikun hemm inċentivi għall-użu ta' dawn it-tip ta' enerġiji. B'dawn l-inċentivi ta' dawn it-tip ta' biofuels li ma jbidlux l-użu tal-art jew inkella li meħdux post il-produzzjoni tal-oċuħ raba nistaw nkunu ta' siwi. Bħalissa dan qed joħloq zbilanċ fil-produzzjoni tal-ikel, il-kapaċità tal-istati membri li jagħmlu dan, speċjalment ta' dawk il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. Din hija konsegwenza li ovvjament ma xtaqniex, iżda qedem. Bekk nistgħu nħeġġu l-investiment u l-produzzjoni ta' il-biofuels avanzati li jkunu bl-ebda emissjonijiet jew biftit emissjonijiet. Grazie President. Signora Foster. Thank you Chairman, thanks to the rapporteur. Grazie Tassu. Biċċa kbira ta' dan ix-xogħol ilu għaddej fil-Kumitat Envi. Kemm Envi kif ukoll jitra titwa daqtajn, naħseb għandek PhD bil-verità biex tkun tafet ta' eżattament x'qed jiġri ma' bazzikament dak li qegħdin nitkellmu dwar hija xi li aħna mħasba ħafna dwar għaliex aħna tendenza hija li aħna dan il-miri kollha fl-Unjoni Ewropea dwar dak li ħajamel kulħadd tal-2020. Wieħed mill-punti u ewlenin li tqajmu huwa l-użu tal-art. Ġifieri, ġala darba nkunu l-ħaqna l-mira tagħna, mbagħad għandna pajjiżi minn eh, pajjiżi terzi eh, mid-dinja til-dinja propjament. U eh, noqdu ngħidu jiġri xidri, jaddu minn xi xjaddu ta' pajjiż ma jiputax laqwa li naħna nilħu l-għanijiet tagħna. Ma nsibx xidan aċċettabbli, aħna rritu kunu realistiċi aħna ma jistgħux nilħu miri tagħna b'skapitu ta' pajjiżi qed jippruvaw jikbru u jippruvaw eh, jippruvaw ifendu għal rashom għandhom bżonn ċoħ tar-raba, għandhom bżonn bżonn l-affarijiet. Eh. Għadu l-direttiva eċċettiva wis ħażit l-ispejjeż tal-cross compliance Eh, f'kull każ, allura aħna rridu nagħtu messaġġ ċar dwar x'eżattament qegħdin nagħmlu. Għaliex hawnhekk għandna nies li qegħdin bil-qedem. Ma jistawx imorru lil minn mira, irridu aħna bil-fors nilqu Sewa ovvjament irridu nagħmlu għad, tkunu anke kif nitkellmu dwar is-sajt, nitkellmu dwar x'qed nitkellmu kollox jista' jsir, ma mhux neċessarjament aċċettabbli inti titkun realistiku ta' dak li inti t tagħmel bil-enerġija alternattiva. Jiena nappoġġa ħafna l-industrija qed ħaresejn il-biofuels. etħare ħaresejn ħafna alternativi, sna rridu nkunu prattiċi bil-mod kif aħna napproċċjawha. Aħna ma nistax nagħmlu dan askaptu pajizi li mhuwiex parti mill-Unjoni Ewropea. U jiena naħos illi dak li qed jiġri meta dawn qegħdin jagħmlu dan ta' skadenzi. Allura din huwa punt ħatana li aħna nħossu eh, qalba ħafna u aħna eh, wieħed erba' u sitta kontrihom eh, mħabba l-ċoħir ta' rabba tal-ikel. U aħna kun nixtiequ u sewna naraw x'se jgħidu l-Kummissjoni għal kemm din hija opinjoni li biċek bieta dibattitu fid-detal ħajseħ FMV u ITRE. Grazzi. Thank you for the commission, uh, Mr. Is-Sur Pazeka. Iva, grazie ċer. Jiena nirrealizza illi diskussjonijiet li huma dejjem fil-Parlament huma simili ta' dawk li aħna kena fil-Kommissjoni meta aħna konna tinħejju l-proposta. Bażikament hija l-proposta li aħna nqisu provi ġodda provi li jisiru li istir iktar soda fid-diskussjoni dwar is-sostenibilità tal-biofuels. Il-Kummissjoni li provat tagħmel hija li tipprova tirrikonċilja l-interessi tal-industrija tal-industrija tal-biofuels li għandhom stennijiet leġittimi f'termini ta' investimenti biex nilħu il-mira ta' 10% tal-Unjoni Ewropea. Jekk janaħa tal-monita. Naħa l-oħra tal-monita hija li issa nafu li hemm emissjonijiet illi tħallew barra fil-każ ta' Frankar twaddi tal-missjonijiet tal-biofuels. Ehm, ħafna drabi dawn huma sustanzjali, ħafna drabi dawn ixejnu il-Frankar li aħna minna ta' biofuels meta mqablin mal-fuels fossili. Aħna qed nippruvaw nbilanċaw dawn iż-żewġ aspetti. Aħna għadna li forsi ta' min illi frizaw il-konsum tal-biofuels konvenzjonali li fl-ammont li jedin palissa 5% limitu massib 5% lek għanna l-limitu massimo għazix bazzikament dak huwa l-konsum tal-biofuels konvenzjonali fl-Unjoni Ewropea. Allura għanna nkunu din garantixxu li il-produzzjoni, il-kapacitajiet ta' produzzjoni li diġa jeżistu, li diġa qegħdin jipproduċu jkunu jistgħu jam, komplu jagħmlu dan, imma fl-istess waqt li l-capping huwa strument sot li jista' jillimita emissjonijiet indiretti minn użu tal-art dwar e, e, dak li huwa l-biofuels. Iħna ħsibna l-xjenza ma jiex biżejjed soda e, li it-tina ċertezza meħtieġ sabiex nkun nistgħu ninstallaw il-fatturi ta' għajluk speċifiċi għal biofuels Għalek nħassu li din miżura soda, mela qabża ma' għabla ma' situazzjoni fejn aħna għadin nissugraw li ħarrid nerġgħu nikkalkulaw l-użu tal-art li nkollu u musta natu eh, għafa stabli għall-investimenti li tassew neħtieġu fil fqasna tal-biofuels. Naħan kot nibazaw fuq is-suppożizzjoni, il-leġislatura Ewropew mhux se jmiss il-miri tal-Fuel Quality Directive u l-direttiva dwar l-inġiel li t-ġeddet. Allura aħna qegħdin nassumu illi dan għadu lan tagħna illi aħna nilħu dawn l-anijiet. U provajna nimlew il-vojt illi jista' jifeċ minħabba eh, jista' jkun hemm capping fuq il-biofuels minħabba li jkun hemm ċertu limitazzjoni fuq il- eh, biofuels avanzati. L-ewwel net dan ħajkun qed mhux qed jippermetti stati membri illi jilħu l-miri tagħhom għaliex wieħed fil-mija tal-enerġija ġejjin minn biofuels avanzati ħajot bħala żewġ units li werhom kierba units biex ikun jistgħu jilħu l-lan u allura dan il-mod ikun jistgħu għom li jilħu l-mira ta' fil-mija anki bil-limitu massivu fis-seħ u raġuni oħra li xaħna na dan is-sistema ta' qatt multiplu e, huwa li aħna għalkun għadin natu inċentivi speċifiċi għall iżvilupp u għal komerċializzazzjoni tal-biofuel illi ma joħloqx għajluk jew inkella e, ma jkunx hemm missjoniet għajluk. Jien naħseb illi dan ukoll ħaj jixpruna innovazzjoni u illi jagħmel illi innovazzjoni għat trasport ikun iktar kredibbli fil-lajnejn taċ ċittadini Ewropej. U għal darba oħra dan se jkontribwixxi biex jistabilixxi affas politiku stabbli għal investimenti tal meħtieġa tal-ġejjini għaliex il-biofuels qegħdin hawn Um, għal dejjem għal huma parti mill-ġejjini tagħna jekk ara nħarsu lejn il-roadmap tal-enerġija tal-2050 u dik tal-karbonju baxx huwa joħroġ ċar illi aħna bżonn il-biofuels forsi ma nix bżon il biofuels jena bizjena l ġurnata fl-Unjoni Ewropea, imma biex nagħmel taqsira, il-proposta tal-Kommissjoni qiegħda tiffissa il- punti jew lenin ġodda li aħna neħtieġu biex namlu nagħtu din is-spinta fil-qasam tal-beja fuels biex nibqgħu kredibbli dak li huwa il-mira tagħna tal-enerġija li tiġġedded. Grazzi, Sinjura Wells, se tiżdied xi ħaġa. Grazzi aħna smajna ħafna femijiet. illi effetti sekundarji tal-biofuels għandhom ikunu vitati u inċentivi għandhom jinataw biex niproduċu iktar biofuels avvanzati. Għanam nistidnu shadows un sibu xitib ta' kompromessi. Unajdu l-kod xini ħatkun id-data. Fejn bat niftemu ma' segretarjat, grazzi. Grazzi, għandi skadenza ta' 16 ta' Mejju il-vot fit Komitat ta' Trasport għal 18 ta' Ġunju għaliex MV ħajkunu qegħdin eh, jivvotaw fl ta' Lulju plenarju f'Lulju wkoll, jiġifieri skadenza għall emendi huwa 16 ta' Mejju u nifvotaw fil-Kumitat ta' Trasport fit-18 ta' Ġunju. Grazzi tassew, nirringrazzjakom mela naddu għal laqa in kamera dwar feedback fuq it-trialogi fuq il-CEF ġibjek jġabkom ġu minn kamera mill kamera ħlif għal membri il-staff tal-parlamentari jista' jibqa'